Minuti huma adottati. L-ewwel punt fuq l-aġenda huma l-istqarrijiet tal-Kunsill u tal-Kommissjoni dwar il-programm Ikel Bxejn. Dawn il-kollegi jridu jieħdu sen fir-round ta' catch tiegħi u xek se nieħdu nota tagħhom. L-ewwel kellim fisem il-Kunsill Ewropew huwa l-sur Marek Sawicki. Panie Przewodniczący. Grazzi tassew, grazzi, Sur President. Eżis membri, jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-li podġejtu dan il-punt fuq l ta'kom tagħkom illum. Huwa aspett fundamentali tas-Solidarjetà Ewropea. Huwa dwar ir-responsabilità tagħna fl-Ewropa għal nies foqra, għal membri dajfa ta' soċjetà tagħna, nies illi spiss huma esklużi mis-soċjetà kontra rida tagħhom. Jiena grat ħafna li inti intom qed inti permettu li li nispjega xi progress sar dwar dan id-dossier importanti napprezza li fl-2010 maġġoranza fih dan il-Parlament Ewropew adottat rapport mis-sur Xekeski membru tal-Parlament Ewropew u f'Lulju 2011 appellajtu għal soluzzjoni ta' malajr. biex il-programm ikun jista' jkompli fis-snin li ġejjin. Il-programm huwa importanti ħafna għaċ-ċittadini tagħna. Hemm 18 miljun persuna li jibbenefikaw minn ikel bxejn. Mhux biss in-nies qiegħda, in-nies bladar, il-migranti, l-anzjani, il persuni li għal xi raġuni jew oħra jinsabu għaddejjin minn diffikultajiet hemm familji kbar ukoll u familji b'ġenitur wieħed. 20 miljun tifel u tifla jinsabu eh, foqra bħalissa naf li hemm bosta għaqdiet eh, ta' benefiċenza illi qegħdin jaħdmu biex jgħinu lil dawn in-nies mijiet ta' eluf ta' voluntiera illi jagħtu l-ikel lil nies u ma spiss zazax illi qegħdin jitalmu jgħinu lill-oħrajn, jgħatu daqatit l oħrajn Għal 20 sena il-programm nexilu jikseb l-anijiet tal-politika ta' agrikoltura komuni imma wkoll irnexxielu nexilu iħaddan is-soċjetà ċivili u l izvilup soċjali fl-Unjoni Ewropea. Il-programm jgħin biex l-Unjoni Ewropea tkun f'konformità mal-għanijiet tagħha tal-Istrateġija 2020 miljuni ta' ċittadini ta' qdiet ta' benefiċenza din jistennew l-approvazzjoni minn Strasburgu u minn Brussell. Jiena żgur illi ħafna minnhom qegħdin jisimgħu din id-diskussjoni tagħna llum. Il-programm jippermetti biex l-istoks ta' intervent jingħataw l-nies permezz ta' organizzazzjonijiet partikolari illi jagħtu għajnuna lil dawk illi ta' bilħaq jeħtieġu l-għajnuna fl-Unjoni Ewropea fl-aħħar snin kien hemm bidliet importanti fis-CAP. Ix-xiri tal-intervent mhijiex parti, m'għadix parti mill-kontroll tas-suq. Dak li għandu xaqsam ċertu prodotti ġiet illimitata ħafna. ħafna ikel kellu jinxtara fis-suq minħabba l-għaniet ta' dan il-programm. Hemm periklu illi disponibilità tal-istoks tal-ħażniet fl-2013 ser tkun aktar illimitata mis-sena d-dieħla. Bħalissa f'dan il-waqt jiena nixtieq ngħid illi il-Presidenza tixtieq tilħaq kompromess illi jippermetti biex dan il-programm ikompli jeżisti kollu kemmu fil-Kunsil ħafna stati membri jappoġġaw dan il-programm iżda hemm minoranza li qiegħda tibblokka il-pajjiżi kontra dan il-programm. Din jisfuqu dwar pożizzjoni tagħhom permezz ta' argumenti differenti. uħud jgħidu illi dan il program huwa programm ta' politika soċjali u dan irid jiġi amministrat mill-Istati membri. Jgħidu li l-Unjoni Ewropea ma tridx tappoġġa il-membri dajfa ta' soċjetà. U dan ma jridx iħallas għalih il-budget tal-Unjoni Ewropea u diffiċli jiena xi ħaġa jekk tinżilli ma rridx nikkritika lil dawk l-Istati membri għaliex din dan mhuwiex ir-rwol tal-Presidenza iżda il-kelma solidarjetà tfisser illi aħna rridu ngħinu il dawk li t-tabilħa għandhom bżonn lajnuna Li wieħed josef sem f'dan il-programm huwa xi ħaġa li ssir għabbażi volontarja. M'hemmx ostakli legali jew budgetarji biex inkomplu għaddejjim dan il-programm. Għandna 500 miljun euro fis-sena imwarba fil-budget tal-Unjoni Ewropea. Il-programm jiswar il-kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea madwar euro fis-sena. Il-Kummissarju Ċollos għal kemm il-darba il sentenza tal-ICJ ta' 13 ta' April 2010 mhijiex xkil biex aħna nieħdu deċiżjoni politika. Ħames xhur wara il-Kummissjoni resqet test legali emendat. Jekk dan it-test jiġi adottat se jirrisolvi il-problema tax xiri tas-suq tal-likel fis-suq. U għalhekk huwa fidejn il-Kunsill, fidejn il-Parlament li jiddeċidu, m'hemmx eh, raġunijiet legali biex wieħed ikun kontra dan il-programm. Irdu nkunu onesti huwa fidejn dawk l-istati membri. huma fuq spallejn dawk l-istati membri li r-responsabilità għal dan il-programm tinsab jekk inneħħu dan il program jekk neliminaw maħniex ser neqirdu il-faqar. Ma rridux noqogħdu nġibu ruħna bħal persuna marida illi taqbad u tkisser il-ħġieġa tad denni biex tgħid li m'għandix denni. Pala parti mill-qafas multjanwali, il-Kummissjoni proponiet biex jitresqu il-finanzi il minn eh, testatura waħda għal testatura numru 2. Għaliex il-programm joqgħod aħjar taħt l-istrateġija 2020 il-Kummissjoni ser tressa proposta leġislativa ġdida. Għal perjodu wara l-2014. Dan ser tamlu mill-aktar fis possibbli nittama li mbagħad il-programm isib l-appoġġ tal-istati membri kollha. Il-faqar mhuwiex ser jinqeret permezz ta' dan il-programm biss, iżda dan il-programm jista' jikkontribwixxi biex inaqqas il-faqar. Anke fl-istati membri l-aktar, sinjuri, l-aktar onja hemm persuni illi jinsabu fil-bżonn, illi għandhom problemi. Il-faqar jaffetwa mhux biss il-popolazzjonijiet urbani, imma huma l-bliet iż-żgħar u id-żoni rurali li ma tantx jgħixu nies fihom illi fihom insibu n-nies l-aktar fil-bżonn hekk kif l-ekonomija qed tonqos u l-qatt jiżdied hemm numru dejjem jikber ta' persuni illi ma jistgħux ilaħqu mal-ħajja. Xaħat ħadd irid jgħinhom u l-Unjoni Ewropea għandha tgħinhom. Għalhekk aħna poġġejna dan il-punt fuq il-Kunsill tal-Agrikoltura u tas-Sajt ta' Settembru fuq l-aġenda tagħhom. Kien hemm dibattitu pubbliku fuq inizjattiva tal-Presidenza Pollakka u iċ-ċittadini kollha kellhom aċċess fuq l-internet għal dan id-dibattitu. Sfortunatament għal tliet snin aħna kellna blukkar fil-Kunsill. Hija ħasra li bħalissa f'dan il-waqt tal-kriżi fejn qegħdin naraw in-nies dejjem jiżdiedu n-nies li għandhom bżonn ikel bxejn. Hija ħasra illi ħafna politiċi ma dom iħossuhom qrib, ma dom iħossuhom solidali. Il-kwistjoni ta' ikel bxejn għal foqra u s-probabli sejra tiġi diskussa fil laqgħa tal-Ministru tal-Ministri tal-Affarijiet Soċjali f'Ottubru. Nixtieq nizgurakom eżis membri li l-Presidenza qed tagħmel l-almu tagħha biex issib soluzzjoni fih dan il-qafas tal-kuntatti bilaterali attwali ma' l-istati membri li huma kontra din il-proposta. Dawn il-kuntatti qed isiru bejn il-Ministri tal-Agrikoltura u il-Prim Ministri. Jina naf illi xi delegazzjonijiet qegħdin jaħsbu li din il-kwistjoni għandha titpoġġa fuq l-aġenda tal-laqa tal-Kunsill Ewropew ta' 17 18 ta' Ottubru u itra sejra tiġi dal-waqt indirizzata lill president Van Rompuy fid-dawl ta' dan. Eżis membri. Il-presidenza hija konxa tal-appoċ f'din il-Kamra. Appoċ għal proposti tal-Kummissjoni ħafna stati membri u kol jappoġġaw dawn il-proposti jina nista' niżgurakom illi aħna ser niprufaw niksbu pożizzjoni pożittiva fil-Kunsill. L-aħħar ħames presidenzi ma setawx isibu din l izvolta Jiena nemmen li taħt it-mexxija tiegħi aħna jista' jirnexxina niksbu din l Nishtiq Nixtieq nirringrazzja lil din il-Kamra lil membri kollha għal appoġġ tagħhom. Iżda nishtiq hawnhekk nitlobkom lajnuna, użaw l-influenza ta'kom, mal-gvernijiet ta'kom, mal-membri tal-parlament ta'kom, illi għax raġuni jew oħra edin joġġezzjonaw għal lajnuna illi tinata l-ifqar membri ta' soċjetà tagħna. Jiena nserraħ moħħi fuq l-appoġġ tagħkom. Dan il-programm jibgħat sens ta' responsabilità għal membri l-aktar fil-bżonn ta' soċjetana jipromovi l-idea ta' solidarjetà. Hemm miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi huma konxi illi fi żminijiet diffiċli l-Unjoni Ewropea mhux sejra titraskurhom. Huma jistgħu jserħu moħħom fuq lajnuna minn Brussel u minn Strasburgu. Jiena dan il-programm ma nistax nimmaġinaħ illi jieqaf issa f'dan il-waqt dan jagħmel ħażin li xbija mhux biss tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha, imma il-kol kemm aħna sejrin nitilfu. Grazzi Onorevoli Savitski. Issa fisem il-Kummissjoni l-Onorevoli Ċolos. Monsieur President, Grazie President, Signori. Dan huwa suġġett ta' bilħaq importanti. Hija kwistjoni attwali ħafna. Programm illi jagħti l-ikel bxejn. Nafu li minħabba l-kriżi ekonomika in-numru ta' ċittadini li jridu jissieħbu f'dan il-programm eh, żdiedu. L-isfidi ta' dawn l-aqdiet ta' benefiċenza tawna eżempju ċar ta' dan u għalhekk issa għandna programm illi jista' jappoġġa dawn il-programmi. 440 tunellata jiġu 440.000 elf tunellata jiġu imqasma. 18 il-miljon persuna il qegħdin jistennew għad-deċiżjoni tagħna. 18 il-miljon persuna illi sejrin jibbenefikaw minn dan il-programm fis-sena. Issa, hemm min irid li dan il-programm jeb darba l dejjem propju issa meta ta' bilħaq neħtiġuh. Hawnhekk nixtieq inkun ċar il-kwistjonijiet legali, il-kwistjonijiet finanzjarji biex dan il-programm jitkompla jistgħu jiġu irranġati għall 2012 u 2013 dak li ta' bilħaq neħtieġu hija rieda politika minnaħa ta' xi wħud. Hawnhekk nixtieq inkun ċar ħafna ma nistawx ninħbew wara sentenza tal-qorti. Is-sentenza tal-qorti tal-ġustizzja ma tpoġġix f'dubju kemm huma validi dawn il-programmi. Din hija marbuta mal-bażi legali li trid tiġi aġġornata wa dejn l-istituzzjonijiet politiċi illi jagħmlu dawn il-bidliet fil-bażi legali. Il-Kummissjoni Ewropea hawnhekk iddeċidiet illi tażel għaliex għal perjodu wara l-2013 fil-proposti għal qafas finanzjarju multijanwali l-ġdid, dan il-programm irid jiġi inkluż mal-programmi ta' koeżjoni u programmi soċjali għal perjodu 2014-2020. Dan irid isir biex jiġi żgurat illi dawn il-programmi jibqgħu hemmhekk. Għasnin 2012 u 2013 li aħna qegħdin niddiskutuhom bħalissa Il-Kommissjoni irreferit għalihom fl-2008 u għalhekk aħna nistgħu nistabilixxu konnessjoni bejn ir-regolament attwali li huwa limitat għal prodotti ta' intervent u għal 2014 hemmhekk ser ikonna bażi legali ġdida Fih dan il-qasam tal-politika tal koeżjoni soċjali. Jina diġa referejt lil kunsill dan diġa semma mill-kollega Safitski, jekk il-Kunsill ma jieħux din id-deċiżjoni il-Parlament diġa għalenna x'jaħseb il-programm tal-2012 ser ikun biss 25% meta mqabbel ma' snin ta' qabel u 2013 lanqas biss hemm pjan. Wis probabbli illi mhux ser ikonna interventi biex ikonna l ħasnit pubbliċi u għalhekk jekk dan ma jinbidilx mid-deċiżjoni politika li jrid jieħu il-Kunsill, nistgħu nidħlu f'riskju illi ma jkonniex euro wieħed x'nallokaw għal dan il-programm fis-sena 2013 minkejja l-fatt illi l-programm jinsab hemmhekk jeżisti. Nixtieq nirringrazzjakom għall-appoġġ permanenti tagħkom fil-konfront ta' dan id-dossier u b'mod partikolari riżoluzzjoni tas-seba ta' Lulju illi titlob biex ikun hemm il-possibilità illi tinstab soluzzjoni permanenti. Jiena nifhem illi bosta minnkom esprimew l-opinjoni tagħhom u intom tkellimtu favur dawn il-programmi li huma finanzjati b'mod sħiħ mill-baġit komunitarju. Jiena wkoll qed li kont flessibbli biex noħloq il-kundizzjonijiet meħtieġa biex l-istati membri kollha jkunu jistgħu jieħdu sehem f'dan il-programm. Dan għedtu lil kunsill u jiena lest li nuri din il-flessibilità. Jekk il-Kunsill isib maġġoranza biex jieħu din id-deċiżjoni. Jiena ħadd nota ta' diskussjoni illi kien hemm fil-Kunsill fl-20 ta' Settembru. Il-Kummissjoni wkoll qed tara x'jistgħu jkunu l-alternattivi biex issib soluzzjoni. Biex issib bażi komuni legali ta' CAP u tal-politika soċjali diġà minn issa biex bekk għal 2012 għal 2013 ikonna din il-bażi legali komuni u mbagħad Dan jippermetti biex is-sitwazzjoni politika titranġa fiħdan il-Kunsill. U għalhekk jiena nittama illi jina nista' inserraħ fuq l-appoġġ tagħkom biex insibu soluzzjoni rapida għal darba oħra din hija opportunità oħra biex nuru illi l-Unjoni Ewropea mhix biss dwar Strasburgu dwar Brussell imma l-Unjoni Ewropea qed taħdem fuq il-post il-programmi tagħha huma effettivi fil-verità u aħna lesti illi nerfaw fuq spallejna ir-responsabilità ta' dawn l-attivitajiet biex inkunu nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna jiena żgur illi intom ser tkunu biswitna biex aħna niksbu dawn l-ideali u wkoll biex nilħu l ċittadini Ewropej fil-verità. Grazzi. Grazzi, issa naddu għarrawn ta' kellima fisem il-gruppi politiċi. L-ewwel kellim l-Onorevoli Sejkerski fisem il-PPE. Przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. Prezydent, ministru, seniori. Il-krizi ila għaddejja għal bosta żmien issa il-ħajjiet tal-persuni qegħdin isiru aktar diffiċli in-nies jew m'għandhomx post tax-xogħol jew inkella is-salarju tagħhom qed jonqos, il-prezz tal-ikel qed jiżdied, il-faqar qed jinfirex. n-nies irdu jistru il-mediċina u ma jistawx iħalsu għall-ikel. Ħafna nies jibbenefikaw mill-ikel bxejn. Għanna 18 miljon persuna illi qegħdin jgħixu taħt il-linja tal-faqar. Ma nistawx ngħidulhom illi l-Unjoni Ewropea qed tnaqqas il-flejjes għall-ikel bxejn ma tantx hemm intervent għaddej, ma tantx hemm intervent palissa. U għalhekk aħna x'ser nagħmlu, kif ser nagħtu l-ikel għan-nies fil-bżonn? Aħna f'din il-kamra diskutejna l-kwistjoni u kważi kollha konna favur biex inżommu il-programm ikel bxejn. Inżommuh fil-livell li jinsab bħalissa. Ma nafx għaliex leħen tal-membri eh, tal-Parlament Ewropew li huma eletti b'mod liberu mill-poplu għaliex dan il-leħen qed jiġi injorat. L-istituzzjonijiet Ewropej appellaw għas-solidarjetà, l-opportunità. Hawnhekk hawn kontradizzjoni għaliex il-ġlieda kontra l faqar hija waħda mill-għanijiet tal-Istrateġija 2020 tal-Unjoni Ewropea Jiena napprezza ħafna il fatt illi il-President Barroso naħa tal-Komissjoni semma eh, l-importanza tal-programm ikel bxejn meta ndirizza l kamra illum jiena nixtieq ngħid l membri mill-pajjiżi li qegħdin ixekklu qegħdin jibblokkaw dan il-programm biex huma jibdlu femtom. fil-perjodu 2014-2020 aħna għanna 350 miljun euro fis-sena illi huma imwarba għal dan il-programm. Dan ifisser illi hemm 33% ta' tnaqqis meta mqabel mal-500 miljun illi kellna qabel. Biss il-ħin li kellek allokat, jgħid il-President, il-kellim li jmiss l-Onorevoli Kapula Santos fisem l-SND. Komissar, Signor Ministru. Grazie President, Komissarju Ministru, kollegi. Il-dibattitu ta' wara nofsenar tal-lum laqas biss għandu isir. L-aktar sens komun bażiku ta' solidarieta' għandu iwassanna biex nindirizzaw nsolvu din il-problema li qegħdin niddiskutu llum. L-Ewropa hija zona ta' sigurtà, ġustizzja u uh, libertà, imma minkejja dan xorta hemm xi 40 miljun ruħ il huma eh, suscettibbli għal eh, faqar eh, flikel u li mhumiex kapaċi jkollhom ikla kuljum 400 400.000 tunnellata ta' ikeli natata lil 18 miljun persuna. Is-sitwazzjoni issa ħatmur għallar fil-ġejjeni minħabba il-krizi ekonomika li waslet għal ħafna qatt u anka meta l-politika soċjali u l-budgets raw tnaqqis. Din hija xi ħaġa inkomprensibbli u mhux memx eh, xej ġustifikabli li sitt pajjiżi qegħdin jippruvaw jimblukkaw il-fondi fuq l-istess livell li kien hemm eh, qabel. Jiena naqbel mal-kummissjoni li qed tipprova ssib il-bażi legali adattata biex issolvi l-problema li tqajmet fil-ECJ. Il-Kunsill però qiegħed juri mm, qed jimmina l-valuri fondamentali tal-Unjoni għax jiena fil-fatt nindenunċja il-Kunsil tal-Agrikoltura u nitlob li presidenza Pollaka biex jissolvi din il-problema darba għal dejjem. U anka biex tindirizza l-immaġini kera eh, ta' solidarieta illi eh, edha dejjem tonqos Fisem il-liberali il-sur l-onorevoli George Lyon għal żewġ minuti. Eh, grazzi President, Komissarju, Ministri, edin eh, f'sitwazzjoni diffiċli ħafna minħabba dan il-programm fl-opinjoni tiegħi u hawnhekk nixtieq mill ċara li jiena nemmen li dan il-programm għandu jidħol fil-politika soċjali u mhux fil-politika tal-agrikoltura tal-Unjoni u jiena nemmen illi li u koll li għandu jkun hemm ukoll responsabilta nazzjonali għalhekk jiena eh, nappoġġa il-proposta tal-Kummissjoni tal-MFF ta' wara l-2014 li tħejjinna eh, triqa biex dan jitneħa minn eh, l-intestatura u wieħed tal-intestatura tnejn. Imma dwar is-sentej li jmiss tal-programm din hija xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli, irridu nsibu soluzzjoni veloċi il-flus il għal karitajiet ħajonqsu minn 500 miljun għal 130 eh, miljun euro jekk il-Kunsill ħajkompli jimblokka is-soluzzjoni. Ha għanna 18 il-miljun ruħ eh, persuna f'ira li tixtieq li għandha bżonn din lajnuna u din hija sitwazzjoni skandaluża. U din laqas biss nistennew li s issa fil-21 seklu fi żmien ta' kriżi. Eh, għalfejn għanna nqodu nħedġu li l-Kunsill li iġorri responsabiltajiet tiegħu sow. Kemm jekk temnu jew ma temnux, jekk dan il-programm għandux xiku nazzjonali jew wieħed eh, eh, fil-politika soċjali hemm biss mod wieħed li għandna nimxu biex insibu soluzzjoni fis-sentaj li ġejjin u dak li jkollna perjodu tranzizzjonali u il-Kunsill għandu jaħdem mal-Parlament u l-Kummissjoni biex nimxu minn dan l-impass. Irridu insibu bazi, soluzjoni eh, bazi solida għal ġejjini għal dan il-program u zgur illi il-fuqra mannix nuħduhom pala ostaġġi f'din il-ġlida u finnu għasta disponibilità għal kunsilli jisib soluzzjoni wasal iż-żmien li l-gvernijiet nazzjonali jaħdmu b'mod serju jaħdmu mal-Parlament u mal-Kommissjoni biex jisibu soluzzjoni biex nassikuraw li dawk li qegħdin fil-bżonn eh, inkunu nistaw inħarsuhom fil-perjodu li mista bejn l-2012 l-2013. Issa fisem il konservattivi u riformisti l-Honorable Jim Nicholson, grazie President, Komissarju, Ministru bħalla ħar kellimina naħseb li qegħdin f'pożizzjoni diffiċli fuq din il-kwestjoni partikolari fil-waqt li naraf illi den għettijajn 18 minun ruħ u għamel xol trement madwar l-Unjoni Euro peja kolla. Issa għedin f'pozizjoni fejn il-fondi għedin iqajmu dubji u irridu il-Ministru għamela ċara illi l-istokkijiet fl-2013 jkunu ħafna aktar limitati mill-li kienu fl-2012 u din hija realtà għax il-koll nafu illi il-forniment ta' sigurta fl-ikel m'għadix l-istess kif kienet fil-passat u għalhekk din hija sfida kbira lina l-koll imma bħal kellimet qabli jiena bil-forsi li nistaqsi jekk dan għandu joħroġ mill-budget tal-agrikoltura jew minn dak soċjali u naħseb hawnhekk iridu insibu soluzzjoni tajba u il-kunsill eh, eh, eh, ma jistax eh, eh, eh, dawar daru minħabba ma jistax jiddeċidi li ma font għandu ħallas u din hija il-kustjoni. Nistaqsi il komissarju Ċolos jekk dan il-font huwiex effettiv, huwa effiċenti il-koll nafu kemm hawn ħala tal-ikel u tkellimna kemm jinħala ikel fl-Ewropa jekk ħan nitrataw din il-problema, irridu naħdmu fuq dan biex insibu soluzzjoni. Nifem il hemm riskju ta' faqar um, madwar l-Unjoni Ewropea kollha u naraf dan minn qalbi u nixtieq nejn. Imma rridu bil-fors nistaqsu dawn il-mistoqsijiet u nispera sinċerament illi insibu soluzzjoni għal din il-problema. U nixtieq li l-Kunsil tal-Agrikoltura jisib din is-soluzzjoni għax jiena ma nasibx nistgħu naqbdu u għajnejna u laqas ma nemmen li qegħdin indirizzaw il-problema b'mod tajjeb. Grazie ħafna lil Jim fisem il-ħodor għal żewġ minuti u nofs. Is-Sinjura Karima Deli, grazzi ħafna President, Komissarju, Ministru in-numru ta' foqra ta' dawk li huma qiegħda dejjem qed jiżdied Em, aktar minn 40 miljun Ewropew li huwa meddet mill-faqar. F'xi stati membri però qed naraw din in-nuqqas tarida li nkomplu b'dan il-programm għandna fosthom il-Renju Unit, l-Iżvezja, l-Olanda, Danimarka u dan minħabba il-deċiżjoni li ħarġet mill-Qorti tal-Ġustizzja rridu nirrispettawha id-deċiżjoni ma rridu wkoll eh, nappellaw lill-Parlament aħna l-permess għal grupp tagħna nappellaw lill-Parlament eh, Eh, biex eh, flimkien mal-Komissjoni nsibu soluzzjoni. Għaw miljon qed jiddependu fuq din is-sistema ma nistawx naqbdu u inħallu illi eh, naqsu berba darbiet il-budget ma ninsawx illi eh, ħajkun hemm dawn in-nuqqas ta' flus u m'hemmx garanzija li eh, illi stati membri nazzjonali jistgħu jagħmlu dan fuq livell nazzjonali. Hawnhekk qegħdin nuru solidarjetà mal-poplu. Ejja ma nħallowx minoranza ta' gvernijiet li huma irresponsabbli biex eh, jgħidu huma x'għandu eh, sir meta għaw daw in-nies kollha li qed jitolbu l-ikel li għandhom bżonn l-ikel iridu eh, naraw eh, illi il-produzzjoni tal-ikel tagħna tkun rib il-popolazzjoni. Wanka anke l-foqra għandhom dritt illi jieklu ikel bilanċat u nutrienti u CIP sostenibli biss se jkun possibli illi jgħin biex ikonna dawn it-tip ta' programmi. Il-Kunsil irrit jerġa' jaħsibha mill-ġdid, irrit eh, jaħdem biex ifittex soluzzjoni. Nafu illi l-presidenza illi jmiss fjannar titterġa tħares lej dan u nisperaw illi tirraġunaw tajjeb biex bekk nkunu nistaw eh, nirdu il-ġuħ fil-Europa u dan jista' jsir biss permezz tal-loġika. Il-Kunsill irid isib il-soluzzjoni. Eh, eh, Il-Parlament Ewropew tiġa tkellem il-bnedmin huma aktar importanti mill-finanzi u din qegħdin irrepetuha issa. Aħna nkunu qegħdin attenti ta' x'qed isir u ħanassikuraw illi nerġaw innidu dan l-appell b'mod kostruttiv anka fil-ġejjini. Grazzi ħafna. Mela fisem il- il-gowe. mhuwiex iċ-ċiniċiżmu jew xi simpatija li għandna e, e, nsejħu bħalissa. Qegħdin nitkellmu dwar illi inħarsu bnedmin oħra bħalna. Hemm gvernijiet hemmhekk fil-Ġermanja, fid-Danimarka, fl-Olanda, fir-Repubblika Ċeka u fir-Renju Unit li jridu jiġħdu id-drittijiet bażiċi liċ-ċittadini billi iwaqfu dan il-programm tal-ikel xejn miljuni ta' persuni fl-Europa illi għandhom faqar fl-ikel, ġifiri persuni li ma jistawx e, jifilħu jħalsu għall-ikel kull-jum. 19 il-miljun jiddependu fuq il-program fl-2010 kena is-sena Ewropea kontra il-faqar. Il-problema i illi eh, eh, donnom il-nis qed iħarsu lejn il-foqra bħala xi statistika u irrid ikonna aktar kuraġġ, irridu narfu illi hemm nies hemmhekk fir reġuni tagħna fil-pajjiżi tagħna li m'għandhomx xikel biżejjed irridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan. Grazzi ħafna, kollega Naddu issa għal eh, persuni mhux affiljati l-Onorevoli Stojnenov Dimitar. Grazzi ħafna President. Naħseb illi l-ewwel lezzjoni illi jiena tal-limt fl-università kienet illi m'hemm l-ebda ikel illi jiena ta' bxej. Żewġ miljuni u nofs ta' persuni edin jiexu fuq pensjoni ta' 150 euro fil-Bulgarija wara li jonfqu il-flus fil-medicina jew f'xi servizzi oħra dawn jispiċċaw bla flus biex jixtru liker. Is-sur Saviski qed jissuġġerixxi illi aħna ħatqu minna euro kull wieħed biex natu fondi għal dan e, eh, il-programm. Fil-verità però ċittadini bulgari tiġa ħalsu ħafna flejes għal dawn it-tip ta' programmi illi fil-Bulgarija fil-fatt mhumiex organizzati tajjeb u mhux qegħdin jaħdmu tajjeb jiena nsejjaħ lill-Kummissjoni Ewropea biex tara li dan il-programm huwa disponibbli għal ċittadini kollha fl-istati membri kollha. Nixtieq nirringrazzja l sinra Timmer illi sejħet eh, biex eh, ma jibqax ikonna dan, dan eh, xi pajjiżi li jibblukkaw, xi minoranza ta' pajjiżi li jibblukkaw il-programm. Irdu namlu ċara li l-kulħat l-lum minuma dawn il-pajizi il-edin jimblokkaw il-programmi tal-ajnuna tal-ikel. Grazie ħafna. Naddu issa għal kellima fisem il- Anzi, naddu għal kollega Albert Dess għal żewġ minuti. Fisem il-PPE. Eh, Grazie, Commissario, Ministro, Ministru President. Ħafna stati membri tkellmu favur il ikel għal dan il-programm ta' l-ikel bxejn u għawnek għaw deċizjoni li t-tittieħed u responsabilta edha fi dejn istati membri miex possibli illi il-nis fl-Europa ma jkollomx bizzejet ikel din hija responsabilta soċjali tal-istati membri illi jassikuraw illi dan ma jseħx Fil-Ġermanja il-forniment tal-ikel għaċ-ċittadini irrid ikun garantit. Però eh, il-qorti tal-ġustizja issa iddetermina determina il-programm attwali fil-forma li għandu palissa mandux il-bazi legali adattata li għandu jkollu u skont it-trattati għalhekk irridu nsibu risposti biex nassikuraw illi dawk li għandu li huma fil-bżonn fl-Unjoni Ewropea ikunu jistaw eh, ikunu nistaw li garantulhom l-ikel imma fl-aħħar net ir-responsabilità hija tal-istati membri ġifieri din irridu naħsbu dwara, forsi jkun aħjar illi ikonna programm Ewropew Anzi, minn flok ikonna programm Ewropew ikonna programm individwali fl-istati membri u permezz ta' kofinanzjar ma' sferi soċjali fil-Kummissjoni biex bekk nigarantixxu li dan il-programm jaħdem u uh, bekk nuru s solidarjetà Ewropea li favur tagħha. U il-grupp tal-PP e ovvjament se jkopera biex isib soluzzjoni għal dawk illi huma affettwati jiena eċt eh, eh, anka fil brazile u kienem eh, Braziljani zazaha staqsowna xkienat baqanna fil-plat biex ikunu jistaw juhduħ għalli kalli ġifiri f'pajis fejem ħafna prodott agrikolu, pajis senjur, emma, ċittadini illi laqas għandhom xiklu dan mhuwiex aċċettabbli. Grazzi l-Surdes, issa għal il-minuta nusal sul Paolo de Castro. Grazie. Grazie, President. Eh, Aziz Savinski għazis eh, Ministru, l-għajnuna ta' l-ikel favuri ċittadini fil-faqar huwa strument importanti ħafna biex inkunu nistgħu ngħinu din il-dawn in-nies strument illi kien kellu suċċess fl-aħħar snin u li permetta li natu 440.000 eh, elf ta' ikel lil 18 miljon ruħu familji fil-bżon. Eh, numru ta' tfal illi dejjem qed E, U fejn l-aċċess għal ikel għandu huwa dritt fundamentali għalhekk aħna ma nistgħux nifmu għal fejn hemm din il-minoranza il qed jimblukkaw fil-Kunsill tal-Ministri tal-Agrikoltura aħna nafu dwar is-sentenza tal-ECJ U ħanaħdmu biex wara l-2003 ikonna tekst illi kollu din il-bazi legali. Imma aħna ma nistawx ninterrompu dan il-programm jina nemmen illi fil-waqt li l-Europa illum qed tiddiskuti e, il-550 miljun għall-ikel, euro għall-għajnuna għall-ikel fil-Istati Uniti għandhom program il għandu aktar minn 20 biljun biex jgħin il-nies fil-bżona l huwa importanti li aħna naqdu l-isforzi tagħna nirringrazzja lill ministru fil-Presidenza Pollaka u anka il-kuraġġ tal-Kummissarju Ċolos illi qed eh, eh, jieħu din il-kustjoni fideħu li ħafna għal qalbu. Grazzi ħafna. Naddi issa il-mikrofonu li jem Eilward, għal minuta u nofs. Grazie, President. Palissa, 43 miljon ruħ għedin friskju tal-faqar. Dawn għas jistaw eh, jistaw jixu ikel laħam jowħut. L-oppozizjoni għal din l-iskema minħabba il-budget hija biss semantika u tmur kontra dawn il-foqra. il, il foqra fil-istrateġija tal-2020 aħna insemmu il-ġlieda kontra il-faqar. Il-faqar dan il-programm jindirezza il-faqar għal-kem ma jisolvix il-problemi, qed jipprovdi soluzzjoni immedjata għal dawk li ma jistawx ixċu li kell għal-jom u għal-familja tagħhom. Um, kultant ikonna bżonn inħarsu lejn l-irqaqat mhux lejn istampa kollha kbira. Hemm programmi soċjali huma tajbin, l-intenzjoni tagħhom hija tajba, imma ħafna drabi daw jibqgħu fuq il-karta mingħajr ma jgħinu veru liċ-ċittadini. Dan il-programm jgħin lill-organizzazzjonijiet u lill-persuni li qed isofru mill-faqar. Il-katina tad-distribuzzjoni fiha dawn il-karitajiet fihom e, e, li jistgħu jgħinu lil dawk illi għandhom bżonn sens komun huwa bżon jus, mux bis kompassjoni, jiena għalek nilqa dak li għalet il kommissjoni u anka il-kontribuzzjoni tal-Komissarju għal dan id-dibattitu. Ma nistawx noqdu nilabu lob politiku b'dan il-program. Grazzi ħafna. Għal minuta il kallim li jmiss. il kallima li jmiss. Ida Figuredo. Grazzi, President. F'ħafna okkażjonijiet aħna enfasizzajna l-importanza ta' ikel bxejn għal persuni illi għandhom bżonnu 18 miljon fl-2009, 43 miljon ruħ jiexu fil-faqar fl-Europa u edin fil-riskju li ma jkollhomx biżejjed xieklu fost dawn hemm 20 miljun tfal, tifel u tifla. U fost dawn hemm dawk li jridu jfittxu anka fiż-żibel biex isibu xi ħaġa xieklu. Din mhijiex aċċettabbli, mhux aċċettabbli li naqsu il-fondi għal dan il-programm għal 2012 13 Il-faqar għandu bżonn miżuri biex jindirizzawh mhux biss miżuri ta' austerità li qed iżidu il-faqar u l-esklużjoni soċjali. Irridu nżommu f'moħħna illi anzi rezoluzjoni tal-Parlament tal-4 ta' Lulju li tinkludi ftejim fuq pagi minimi 60% tal-paga medja u issa edha fidejn il-Kommissjoni li toħroġ proposta fuq din il-kustjoni. Grazzi. Nandu issa għal Herbert Dorfman. Grazzi ħafna sur President, Kommissarju, Ministru, eżis kollegi. Minajr ebda dubju, aħna irridu nejnu l-nis illi edin fil-faqar għanna 500 miljon ruħ u rridu niżguraw li jkollhom biżejjed ikel fil-platt tagħhom. Dubju ta' xejn dan il-programm huwa programm li jidher li sejjer tajjeb u bħalissa vera għandna bżonn programmi li jmorru tajjeb. Adottajna strategija 2020 li naqirdu u li naqirdu l-faqar hija issa għan. U għanna l-2020 bħala deadline, ma nafx kif tistaw twaqfu dan il-programm jekk inti kun għamiltu bħala wieħed mill-lanijiet tiegħek u jkun wieħed mill prioritajiet tiegħek il-prezz tal-ikel mistenni li kompli jola u mux jonqos fis snin li ġejjin. Għalek dan il-program għandu jkun program li bih neqirdu il-faqar. U għamminnu li l-istati membri huma responsabli għal politika soċjali u l-program rrit ikun ġestjonat fl-imkien magħhom. L-Istati Uniti huwa eżempju ta' pajjiż li juża din it-tip ta' politika bħala parti mill politika agrikola tiegħu u mod li bih jeqret minnu il-surplus u nasib ma nasibx li dan huwa mudell li għanna nikkopjaw il-pak tana taħdem b'mod differenti, ġifiri ma nix nużaw dan it-tip ta' model Dan ifisser illi eh, eh, fi żmien qasir irridu nerġaw eh, niftħu dan il-programm fil- qafas finanzjarju imbagħad fil-pjan fit-tul irridu naħsbu dwar l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea u naraw nistgħu ximmexuha b'xi tip ta' mezzi oħra. Nispeċini kalli ninterrompik, issa nixtieq naddi il-kelma lil Sinjura Dorfman. Sinjura Grelier. Il-politika agrikola ma rnexxilix tkopri il-bżonnijiet ta' 35%. Il-fatt li dan ġi blokkat ifisser illi ma memx ftehim li n-nis mux jifmu il-pubbliku u l-medja u ċittadini involuti jemnu li ħafna flus għedin jintefqu biex Eh, nistabilizzaw il-swieq, però ma qed nagħmlu wis biex ngħinu dawk li huma affettwati minn din il-kriżi. Naħseb illi dan juri nuqqas ta' ġustizzja minn naħa tagħna u eh, tista' tkun xi naraw xi ħaġa bħala ħażina ħafna minn lat demokratiku. Pajjiżi bħal Franza fejn qed jitku dmuħ tal kukkudrilli il-politikanti u eh, intom diġà dan li jekk nistaw eh, nestu din il kustjoni sa nhar it-tnejn sa, sa tnejn u laqas biss kien hemm bżonn li nerġgħu niftħuha din il kustjoni Grazzi ħafna minuta u nofs mill-Sinjura Desarnez. Grazzi ħafna Sinjura pres, President il-krizi Ewropea, il-għannuna flikel, dan qed naraw issa huwa Eh, isna qed immorru lura lejn egoizmu nazzjonali, kulħadd qed imur lura eh, mill-prinċipji tal-Unjoni Ewropea din xi ħaġa inaċċettabbli, xi ħaġa inaċċettabbli jekk taċċetta il-foqra b'mod partikolari f'dawn is-soċjetajiet, fis-soċjetà tagħna. Eh, dawn huma nies illi l-aktar li għandhom bżonn ikel minn organizzazzjonijiet ta' karità. Hemm aktar minn 30 miljun ruħ illi eh, illum il-ġurnata. L-Ewropa ma tistax tinsihom. Inti dan ippreżentajtu b'mod tajjeb ħafna sur komissarju, però il-mod kif ktibtu, l mod kif fattu, però l-Unjoni Ewropea ma tistax tiżbalja jiġifieri aħna għandna intemmu l-imblok li jeżisti bħalissa Palissa qed nitkellmu dwar id-dinjità ta', ta soċjetajiet foqra fi żmien fejn qed naffaċċjaw kriżi kbira, dinja wkoll dinjità tal-istituzzjonijiet oħra. U il-Kummissarju u l-Presidenza tal-Konsill aħna ngħidulkom li aħna nappoġġawkom. Aħna eh, se nimpenjaw ruħna f'din il-ġlieda. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal Patrick Lechjarik. Grazzi, Signor President, Sur President, dawn il-klim sabiħ kollu li qegħdin nisimaw u, sabiħ wis però l-Unjoni Ewropea għandha żewġ żewġ punta negattivi dwar dan. Dan l-Ewropa liberali qed taqnaqs ħafna mill-infiq qed wasal ħafna eh, dannu li naqsu mill-fondi flikel qed wassal li mhux qed jasal ħafna biżejjed ikelli dawn in-nies foqra, mentri suppost qegħdin inżiduh qed nitkellmu dwar inqas minn 500 miljun euro biex nippermettu 18 miljun ruħ li jkunu jistgħu jieklu ta' kuljum. Iżda xorta mbagħad hemm pjan għal 44 biljun euro biex nitfawhom fil-banek. Jiġifieri hemm inqas intervenzjoni eh, f'dan il-qasam imbagħad għandna aktar sussidi eh, fl-esportazzjoni, jiġifieri hemm għandna flus. It-tnienet ma naħsibx ma nafx għalfejn ma kellni ikollna eh, aktar assistenza lil foqra dan ma nix namnuħ billi naqsu l-fondi minn dawn il-programmi. Grazzi ħafna żewġ minuti Assur danta. President, Komissarju, issa ilu tlet snin li jilna niddiskutu il dan il-programm għal kim sejjaħ ikel bxejn ġi blokkat fil-Kunsill. Dinja xi ħaġa Ija Hija aktar inaċċettabbli il-fatt illi sentenza tal tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea saret meta qegħdin inħabtu wiċċna ma' kriżi daqshekk kera u milli minħabba fija qed isofru ħafna Ewropej. Minħabba dan ħafna Ewropej qed sipiċċaw li huma fraġli. Ejja ma neqirdux dak li bnejna b'mod tajjeb fil-passat. Dan qed jagħmlha diffiċli l-pajjiżi u fil fatt il-pajjiżi qegħdin ikunu aktar nazzjonalisti u ma jajnux eh, l-nis. dan ma naħsibx li jajn fil biex nibnu l-Ewropa. In-nies jixir ilhom l-Ewropa li jenna nibnu għal 50 sena u ma jistax eh, tkun eh, problema ekonomika biss. Irridu natu kas il-valuri illi ipoġġu l-bniedem fil-ċentru ta' dak kollu illi niddeċidu. Irridu naħarbu minn dibattiti eh, li ma jħallu l-ebda frott u nitilqu minn dawn id-dibattiti politiċi kollha u jkollna fond fiħdan il- fond soċjali u fiħdan il-pak imma dak mhux biżejjed dak mhux id-dibattitu li għandna jkollna. Is-sentenza tal-qorti ħolqot sitwazzjoni li hija urġenti li tassa taffettwa 18 il miljon ruħ. 18 miljon ruħ li huma foqra. Ġifieri ejja naħsbu x'inhuwa li rridu aħna mill-Ewropa. Jiena nemmen illi id-destin tal-Ewropa mhux se jkun illi nerġaw morru lura għal programmi tal-li kelli jkunu nazzjonali irridu nimpenjaw ruħna għal dawn l-sfidi għanna qoddimna billi nkunu solidali u dak huwa il-mod li bih dan il-kontinent ikun jista' jkun prosperus u jajn ċittadini tal-Ewropa. Inti ipproponejt miżuri koraġġużi u ambizjużi ħafna. Il-President jinterrompi skadilek il-ħin, issa nixtieq ngħaddi il-mikrofonu lil Mark Tarabella. Grazzi ħafna Sur Komissarju dan huwa dibattitu u ħafna monologi dawn. Għalkemm forse ma naqblux fuq fu xi dettalji. Mhijiex l-Ewropa li hija problema, hija huma dawn is-sitt Gvernijiet il-Ġermanja, Renju Unit, l-Olanda, Repubblika Ċeka, Danimarka u l-Iżvezja li huma l-problema. Mumiex l-ifqar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, però huma fost l-aktar egoisti. Forsi jkunu l-aktar egoisti jekk jiraġunaw dan il-mod. Għandhom jerfaw responsabilta. Iridu ikunu kompliċi eh, fil-ma jajnux l-dawk li huma fil-bżon, hemm bżonn li jkunu dawn il-programmi li jkunu jaħdmu għaliex għal dawk li huma foqra waqt se tasal ix-xitwa tkun xi tkun is-sena u li rridu nagħmlu huwa illi nonfqu eh, minn dak il-budget għal biex ikollna nafqod minn dak il-fondi għal politika soċjali u l orba mistax taħrab minn dan. Grazzi ħafna nista' nixtieq ngħaddi li kelma lil Natalie Grisbeck. Grazzi ħafna. Din hija xi ħaġa straordinarja fil-Kamra għandna l-Kommissarju, il-Presidenza Pollakka, membri ta' din il-Kamra, eh, kullimkien qegħdin Eh, vuċi waħda jitkellmu dwar l-istat skandalu ta' dan il-programm li huwa immirat għal nies fil-bżonn huwa ta' skandlu kbir huwa sinjal ta' irresponsabilta ta' minnaħħa ta' sitt stati membri illi huma ħatja ta' dan l-imblok li qed iseħħ. Jista' jkun li qegħdin iħottu dak kollu illi bnejna jiena nixtieq nappella lil dawn is-sitt eh, pajjiżi l-kollegi minn dawn is-sitt pajjiżi biex jipoġġu pressjoni fuq il-gvernijiet tagħhom biex jieqfu u ma jibqawx jibblokkaw dan il-programm. Grazzi ħafna issa eh, sinjura eh, Herranz. Grazzi ħafna dal-għodu il-Sur Barroso tkellem dwar l-istat tal-Unjoni dan juri illi l-Kummissjoni eh, qed tara l-importanza ta' dan il-programm fi żmien fejn hawn ħafna qatt, ħafna nies li qegħdin viċin il-faqar, viċin il-linja tal-faqar, huwa ċar illi ħafna gvernijiet mumiex qegħdin ikunu solidali dawn huma fost l-aktar gvernijiet sinjuri fl-Unjoni Ewropea u qegħdin jeddu programm bħal dan li u wieħed fil-mija biss tal-pak li qed jagħti eh, ikel lil dawn in-nies. Dawn il-pajjiżi għanna nippuntaw subajna lejhom u ngħidulhom li huma ħatja u jiena nħeġġeġ il-preżenza Pollakka biex tkompli tappoġġa dan eh, il-programm biex jiġi approvat għandu jkun approvat u dawk in-nies li għandhom bżonn il-programm jixir ilhom li li jkollhom li jirċivanuna minn dan il-programm. Dan huwa eh, fatt il-President għandu mhux biss jizgura li jkun dan il-programm iżda li jitjieb. Nixtieq infakkarkom li aħna nisperaw illi sa summit illi jmiss din il kussjoni jahduha b'mod serju u jiżguraw li din is-sitwazzjoni politika tiġi eh, zblokkata. Permezz tal-diskors tiegħek kienna fejn l-interpreti ma setawx jieħdu nifs bejn sentenza u oħra. Qabel kien ikun il-president li kien kien tiġbit l-attenzjoni jekk tafas buttuna tkun tista tara eh, daw li xal u ikun ifisser minn tix qed tiġi interpretata. Jina illi najdu dan, nitlobkom li tkunu konxi ta' dan għax jekk ikolkom eh, eh, daw li xal ħdejn il-mikrofonu tagħkom dak ikun ifisser illi mem l-ebda mod kif l-interpreti jistgħu u ma'kom. Dan ġara matul id-diskors tiegħek, però forsi ma kontx taf bih. Iva, Signora Herranz. Skużani, però ma konċ naf kif taħdem din. Jimporta li kif taħdem jiena ta' xi 25 darba din il-ħaġa, kull darba kull meta nkun president jiena din insemmija għaliex meta jiena nirċivi nota mill minn għand l-interpreti ikolli sinjal eh, li kum isu isu SOS. Dan imbagħad Eh, nadduh l-kellim biex biex eh, jinduna. Imbagħad meta nafas il-buttuna jiena fuq il-screen tiegħek inti suppost illi tara sinjal ukoll. Sinjura Ranz, għal ixar il-mikrofonu tiegħek ħalla tara. Mhux hawn qed jiġri xi ħaġa fuq il-mikrofonu tiegħek. Ippermetti li ngħidlek dawk illi għamlu din is-sistema ma tistax tara x'qed jiġri taħt l-screen, ma nistax nara kif id-dawl ikun qed jixal jole. Aħna konna qed naħsbu illi <laughs> Suppost eh, kien konna samlu xi xokk jew forsi xi daqqa fuq rasek, però dan huwa impossibbli. Forsi jista' jkollna xi qampina żgħira li ddoq fuq id-desk tiegħek. Grazzi ħafna Sinjura Herranz. Nixtieq nieħu l-opportunità illi issa imiss eh, lil sinjura Garcia. Grazzi ħafna Sur President Sir Kommissarju, il-sentenza tal-qorti ta' mela ċara illi eh, għanna nżommu dan il-programm Dan għanna nħalluh għaliex hemm nuqqas irridu naqsu il-faqar, irridu niblu il-regolamenti eżistenti biex il-programm jibqa' hemm u nippermettu il-programm jibqa' għaddej. Huwa essenzjali illi il-din dan l anuna mill likel tkun tista' tilħaq il 17 biljun ruħ li qegħdin jaffaċaw esklużjoni soċjali. Il-Parlament Ewropew għandu jappella eh, lil dawk li qegħdin il-minorità li tibblokka dan kollu. Dal-għodu smajna ħafna dwar is solidarietà dan huwa valur fundamentali tal-Unjoni Ewropea u dan għandu ikun dan għandu jibda mill-ikel li huwa bżonn bażiku ejja illi ma nħallux ċertu stati membri jeqirdu mekkanizmu bħal dan għaliex ħafna drabi e, nipruvaw nibbenifikaw jekk ikollna kuxjenza safja. Monsieur le Président du Conseil, mes chers collègues. L'honorable Corinne Lapage, eżis kollegi. L-Europa mhijiex unjoni monetarja biss, unjoni ekonomika biss Iċ-ċittadini tagħna jistennew iktar l-iktar fi kriżi ekonomika. Ħadd ma jista' jifhem il-kwistjonijiet legali li qed iwaslu għal xiren ta' miljuni ta' persuni li qed jiġu mċaħda id-drittijiet bażiċi tagħhom. Il-konvenzjonijiet tagħna jagħtuhom jiena nilqa l-kelma tal kliem tal-kummissarju u nappella biex il-kollegi jindirizzaw l-nies tagħhom fil-kunsill biex dan din lajnuna tal-ikel tkun tista' tkompli fil-ġejjeni għaliex din lajnuna hija xi ħaġa illi jistħoq ilhom iċ-ċittadini tagħna din hija kwistjoni ta' dinjità u ta' solidarjetà. Grazzi tassew, onorevoli Lepage. Għal żewġ minuti, l-onorevoli Nikolescu. In primul rând, permiteți-mi să-mi exprim satisfacția, la fel ca și alți colegi. Grazie tassew. Permettu li pal-kollega ta' qabli, pal-kollegi ta' qabli, nil l-fat illi Sur Barroso dal-ħodu tkellem dwar dan il-sujġet ek importanti dan il-program huwa program importanti immens u jiena sodisfatti li huwa refera għalih. Dan il-program jolqot 18 miljun ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser il wieħed minn kull 30 persuna Ewropea Ewropea irċevjet ikel bxejn Bħalissa ħafna persuni fl-Ewropa qegħdin ibatu il-kriżi hemm faqar. U għalhekk din hija waħda mill-partijiet l-aktar importanti tal-programmi soċjali tagħna in-nuqqas ta' ikel hija problema li aħna rridu niffaċċaw. Intqal il l-istituzzjonijiet irridu jagħmluha possibbli biex dan jiġi approvat. Jiena konvint illi għandna soluzzjonijiet biex noħorġu minn din il-kriżi. Ser nagħmlu fir-rigward ta' nefqa f'dan is-settur kull ċittadin. Jipproduċi 180.000 elf tunellata ta' ikel illi jintrema u dan mhuwiex tajjeb u għalek il-foqra għandhom jirċivu l-ikel. Iżda is-sitwazzjoni hija waħda li hija impossibbli li nemnu li tinsab hemmhekk u għalhekk dan il-programmi iridu jkomplu. Grazzi tassew il-kelim li jmiss l-Onorevoli Rodust. Grazzi, grazzi sinjuri. Nixtieq niċċara xi ħaġa għalina fl-SND huwa importanti illi aħna nejnu l-nies fil-bżonn Iżda għalija dan ifisser illi l-ewwel qabel kollox irridu noħolqu postijiet tax-xogħol biex in-nies ikun jistgħu jfendu għal rashom. Il-programm ta' ikel bxejn fil-forma attwali tiegħu mhuwiex l-aqwa mod biex ngħinu lin-nies biex ifendu għal rashom. Għalija dan ma jħares il dinjità tal-persuni jidir li jekk nixtru li kell u natuħ bxejn, eh, natuħ bxejn l-nis miex politika tal-agrikoltura ma politika soċjali bil-bażi legali attwali l-politika soċjali hija taqa' taħt l-istati membri fil-Ġermanja għandna sistema fejn li kell jinġabar mill-organizzazzjonijiet ta' karità bħal pereżempju li kell illi sejr jintrema minn anti supermarkets u dan jingħata lin-nies eh, fil-bżonn lil fuqra. 89 miljon tonnellata jispiċċaw jintremew fl-Ewropa u dan m'għandux jiġri. Ejjew u strutturi biex in-nies ma jkollhomx jiddependu fuq li kelbxejn. Ifisser eh, postijiet ta' xogħol deċenti u pensjonijiet deċenti. Grazzi. L-Onorevoli Papa Stamkos. Grazzi. Grazzi President. Jiena M'għandix għalfej intenni l-argumenti għalix situazzjoni sitwazzjoni hija waħda ovvja. Aħna rridu inżommu il-programm infassal biex jgħin lil dawk li jinsabu l-aktar fil-bżonn, l-iktar f'dan il-waqt ta' kriżi ekonomika. Aħna ma nistawx naċċettaw it-tnaqqis drastiċi għal Naqis drastiku għal 2012 neħtieġu qafas legali ġdid biex nkunu nistgħu nużaw ir-riżorsi kollha disponibbli taħt il-qafas finanzjarju attwali u inżommu il-programm wara l-perjodu 2013. Jidher biċ-ċar illi l-ikel għandu jiġi minn ħażniet pubbliċi u missu. Iżda il-prodotti illi jitqasmu bħala parti minn dan il-programm ma jridux ikunu dawk fil-ħażniet ta' intervent, fl-intervention stocks, imma jridu jirriflettu l-ħtiġijiet illi għandhom in-nies. U għalhekk il-proposta għal kofinanzjament. Rajna li sari din il-proposta għal kofinanzjament. Tistaw tifmu illi huwa diffiċli għal dawk il-pajjiżi li ta' bilħaq jeħtieġu dan il-programm għal dawk illi jridu jaraw dan il-programm nazzjonalizzat mill-ġdid u għal dawk illi jaħsbu li din hija kwistjoni ta' politika soċjali tal-Istati membri jiena ngħidilhom illi dan il-programm m'għandux dimensjoni soċjali biss imma iżomm l istabilita fis-swieq tal-agrikoltura. Dan il-programm huwa espressjoni ta' solidarjetà Ewropea. L-Onorevoli Beresh. President. Din mhijiex kwistjoni ta' sussidjarjetà għaliex il-ġlieda kontra il-faqar hija xi ħaġa li aħna lkoll nieħdu sem fiha fl-Unjoni. Mhijiex kwistjoni suscettibbli għal sussidjarjetà hija kwistjoni importanti, kwistjoni kbira li tolqot lil dawk in-nies li qegħdin jgħixu f'faqar kbir. irridu jkunu jistaw jiksbu l-ikel u għalhekk dan lan irridu nżommuh quddiem moħna. Il-President tal-Kommissjoni dal-Odu qal illi settur finanzjarju irri iħallas għad dizastru illi kawza din il-krizi. Aħna nemnu illi fl-Unjoni Ewropea irridu nkomplu niffinanzjaw lil dawk in-nies illi jizguraw illi il-banek ta' l-ikel jilħu lil dawk in-nies illi jinsabu f'faqar biex huma jkollhom ftit ta' dinjeta' Iżda aħna maħna ċettawx illi din is-solidarjetà eh, mal-foqra tiġi finanzjata taħt il-qafas tal-fond soċjali. Aħna nemlu dan irrid jiġi kompensat president tal-Kunsill huwa fidejk illi issolvi din il-kwistjoni mill-aktar fis possibbli minn nhar it-tnejn u hemmhekk inkunu nafu ta' bilħaq x'issarra fil-presidenza tagħkom. L-onorevoli Nedelċeva. Grazzi ta' sew President, kollegi. il miljon persuna din jifaċaw il-faqar. Dan ma nistawx ninjorawh Il-Komissjoni trid issib bazi legali biex dan il-programm ikun jista' ikampa. Kull tnaqqis drastiku ser jgħin biss fuq medda qasira ta' żmien, aħna rridu li dan il-programm jgħin fuq medda twila ta' żmien, jgħin il dawk li ta' bilħaq jeħtiġuh. Aħna rridu nippermettu biex in-nies jiżviluppaw ma jsirux dipendenti fuq l Il-fondi strutturali huma importanti. Iżda dieta bnina mit-tfulija l-qoddim hija importanti wkoll u għalhekk irridu nejnu lil persuni biex niżguraw il-sitwazzjoni diffiċli tagħhom tkun tista' titjib, tkun tista' taqleb għall-aħjar u ma dawn il-persuni ma jsirux dipendenti l-Unjoni Ewropea l-FAO irridu jibatu messaġġ lill-Ewropa u lil in mill-Ewropa. Aħna qed nagħmlu l-istess ħaġa taħt l-għanijiet tal-iżvilupp tal-millenju u għalhekk ma rridux ninsew il-wedijiet illi għamilna. L-Onorevoli Dan Sila. Grazzi tassew, President, Kummissarju, kollegi il-programm ikel bxejn għenna biex aħna niksbu ċertu għanijiet illi kena. Aħna irnexxinna nejnu ħafna persuni illi huma milquta serjament mill-faqar, mod partikolari dawk illi jinsabu faqar estrem issa u importanti f'dan il-waqt ta' kriżi biex aħna nejnu lil persuni fil-bżonn. U biex dan il-programm jkollu l-istess fondi palma kellu dejjem. Il-nis fil-bżon ser ikomplu jeħtieġu din lajnuna. Issa, il-minoranza li qed tiblokka il-Kunsill trid turi ċertu sens ta' solidarjetà ma jistgħux ikomplu għaddejjenek irridu jagħtu il-fondi meħtieġa biex dan il-fond ikompli jibqa' hemmhekk. Onorevoli Morin Chartier, grazzi aħna nadmir biex inqisu il-problemi ta' dawk illi huma l-ifqar fih dan is-soċjetà tagħna dan il-programm huwa espressjoni ta' solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. Hemm tliet messaġġi, għandi tliet messaġġi wieħed tal-Presidenza. Nixtieq ngħidilkom illi aħna ser inkun nħarsu mill-qrib dak li qed tagħmlu intom għaliex intom tridu eh, tappoġġaw dawn il-valuri importanti tal-Unjoni Ewropea u tneħħu din il-minoranza li qed tibblokka. Il-Kummissjoni. Kummissarju, jagħmel sens li nsegwu l-proposta tiegħek illi il-programm ikel bxej naqduh mal-fond soċjali. Dan kollu irridu inżommuħ emmek. Irridu inżidu ukoll blajnuna tal-ikel illi neħtieġu għall-iktar nis foqra. It-tielet messaġġ il-membri tal-Parlament. Il-membri tal-Parlament il-kol jinsabu hawnhekk Jien nixtieq nitkellem ma' dawk illi ġejjin mill-pajjiżi li qegħdin jiblokkaw. Min issa tkellmu mal-gvernijiet tagħkom, waslulhom dan il-messaġġ illi huma jridu jifqu jimblokkaw il-Kunsill għaliex din hija teba kbira fuq l-Ewropa. Tajjeb wis, issa ngħaddu għall proċedura catch DI qed nara ħafna persuni li jixtiequ jitkellmu, sfortunatament ma nistax naddilkom il-kelma kollha kemm intom ma ser nagħmel l-almu Nibdew l onorevoli Diaz de Mera. Grazzi, Sur President. Iva, qegħdin nitkellmu dwar is-solidarjetà u dwar il-foqra. Fil-Kunsill tal-Agrikoltura minoranza li qed tibblokka opponiet l-emenda dwar ir-regolament ta' għajnuna tal-ikel għal dawk li huma l-aktar zvantagġati. Smajna l-argumenti mill-Ministru Savinski iżda ejjew infakru l-Konsill 60% tal-fondi huma meħtieġa biex nitimaw 79 miljun persuna li jgħixu taħt il-linja tal-faqar fl-Ewropa. Dawn il-fondi ġejjin minn stati membri, minn reġuni, minn municipi, minn NGOs Sissa sa april rajna illi il-pozizjoni tal- eh, din il-minoranza li qed tibblokka ser twasal kbir mill-2013. Aħna kontra dan, jiena grat fil-konfront tal-presidenza Pollakka u kol fil-konfront tal-Kommissjoni għad determinazzjoni tagħha biex iżżomm dan il-programm. Jiena nikkundanna din il-minoranza li qed tibblokka. U nixtieq ngħidilkom fejni il-kumpassjoni tagħkom tafu x'inhi l-kompassjoni. Sur ċolos, kompli miexijek u nixtieqlek laqwa aqwa suċċess għalix lebda qorti ma tista tmur kontra l-kompassjoni jew inkella il-liġi ta' dak ten fuq. Ekk jżobkom kollegi żommu mal-ħin. Għalix inkella l-kollegi ta' ma jkunu xistaw jitkelmu. L-onorevoli Kadenbach. Sur President, Kummissari, Dalodu aħna tkellimna dwar l-istat tal-Unjoni, tkellimna dwar il kredibilta solidarjetà Il Hija xi ħaġa ċinika għan-nies tal-Ewropa. Meta issa f'din is-sitwazzjoni legali mhux daqshekk ċerta, aħna qegħdin ngħidilhom eh, qegħdin inħalluhom ifendu għal in nistana irdu jiexu f'Unjoni Ewropea bħal din ma nistawx insibu soluzzjoni leġislativa oħra, irridu alternativi urġenti illum, irridu ikel għan-nies fil-bżonn, in-nies irridu jafdawna, in-nies jaħtieġu illi jieklu. Grazzi l onorvoli Bove. President, Komissarju, jiena mhux se nerġa' ntenni dak illi għal kulħadd. Iżda naħseb li hemm problema kredibilità fl-Ewropa. Għanna proċess legali u minnaħa din ngħidu politika tal-Unjoni Ewropea u minnaħa l-oħra politika nazzjonali iżda trattat ta' Ruma tal-1958 jgħid li aħna rridu nigarantixxu ikel għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk din hija politika Ewropea u mhix politika li taqa' taħt l-istati membri u għalhekk xjuri dan lil mill-egoizmu ta' ċertu stati membri. Dan juri nuqqas ta' rieda minn ċertu kapijiet ta' gvern u ta' stati. Jiena nixtieq nilqa dak li qal il-Komissarju Ewropew Sur Ċolos illi kien koraġuż biżejjed biex jgħid illi din il-politika hija importanti fl-Ewropa. Jekk ma poġġux dubju deċiżjoni tal-Kunsill naraw illi iċ-ċittadini mhux ser jibqgħu jafdaw għal l-Unjoni Ewropea. L-Onorevole McGuinness. President, jina naħseb il-messaġġ minn din il-Kamra u messaġġ ċaru tont. Aħna rridu l-dan il-programm jibqa' ikompli ikompli minħabba l-aspett umanitarju tiegħu. Jiena kont qed nisma' id-dibattitu għal u kont qed naħseb dawk li jibbenefikaw mill-ikel, mill-banek tal-ikel huma għandhom problemi minħabba il-bażi legali huma joqogħdu jinkwetaw minħabba d-dettalji li qed nidħlu fihom f'dan il-Parlament hawn wis eh, eh, wis imħu hawnhekk u nistgħu b b'soluzzjoni. Ma rridx dan għal dawk l-istati membri għedin qegħdin jina jiena rrid nipprova nikkonvinċihom dwar il-valur ta' dan il-programm għas-solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. Jiena rrid nara soluzzjoni fuq medda qasira ta' żmien għas-sentejn illi ġejjin. Iżda kif għalġem Jim Nicholson nixtieq illi nirrevedu dwar dak li aħna nirrevedu dak li nistgħu nagħmlu wara l-2014 xi drabi aħjar nibdlu l-affarijiet. Għanna problema immedjata fl-Irlanda hemm miljun euro pereżempju li sejrin jintilfu. Dawn huma dwar l-għajnuna tal-ikel u għalhekk hemm bżonn ta' soluzzjoni fuq meda qasira ta' żmien. U jiena nitlob il-dawk li jridu jwafqu l-programm biex jaħsbu darbtejn. L-Onorevoli Serkas. Kummissarju, jiena nixtieq nissieħeb mal-kollegi l-oħra illi tkellmu ċaru tont illum. Aħna irridu nejnuk fil-kompitu tijak biex inti tneħħi din it-teba li għanna fl-Ewropa għaliex id-deċiżjoni tal-minoranza li qed tiblokka hija waħda li ma nistgħux nifhmuha. Pajjiżi illi jinsab ma jinsabux dan il-programm mhux qed iħallu l ewropa timxi l qudiem u turi s-solidarjetà dan huwa dwar il-ġlida tagħna kontra il-ġuħ. Ma jistax ikun hemm argument budgetarju, argument legali kontra dan. Nistaw namlu tnaqqis fej irridu imma mhux hawnhekk hekk jogħġbok kummissarju kompli qafas. Ejjew nibdlu din id-deċiżjoni fil-Kunsill, ejjew inħallu l-mezzi ta' xandi lin-nies Ewropej ikunu jafu li aħna ma rridux naqbdu din it-triqa jew insibu solidarjetà differenti. Dawk illi għandhom ħafna irdu jgħinu lil dawk illi m'għandhomx. Ejjew ma nħallux dan il-programm jispiċċa fix-xejn u ejjew inwaffqu din id-disgrazzja. Ewropa taħela fejn għandek n-nies li qegħdin jispiċċaw ibatu l-ġuħ xorta waħda l-Onorevoli Mauro Mario Mauro. Grazzi President. Jiena nixtieq illi niċċaraw xi ħaġa. Il-prinċipju ta' sussidjarjetà mhux biss jiddefendi l-prerogativi tal-istati, imma wkoll jalludi b'ċarezza għal fatt illi jekk xi stat ma jistax eh, iħallas jintervjen il-livell superjuri f'termini ta' sussidjarjetà u għalhekk eh, tista' tintervjeni l-Kummissjoni Ewropea femmitu sew il-Presidenza tal-Polonja u kol femmitu il-Kummissjoni. Għalhekk, f'dawn iċ-ċirkostanzi, irridu nimmobilizzaw l-isforzi tagħna biex inwieġbu għal ħtiġijiet ta' 18 miljun persuna illi il-livell statali ta' ċertu pajjiżi ma jistawx iwieġbu għalihom. Dan irridu nagħmlu u meta nagħmlu dan irridu noqogħdu attenti. Ġifiri, irridu nitkellmu dwar il-kapitlu soċjali, irridu nibdlu kollox lejn in-naħa soċjali, tajja pwis imma ser nittilfu il-virtu il virtu tal tal-agrikoltura illi kien kapaċi jamministra l-mekanizmu tas surpluses u forsi wkoll ma nistgħux niċċaraw meta il soċjali l-aspett soċjali għandu jkun ta' kompetenza tal-Unjoni Ewropea u nkella ta' kompetenza tal-Istati membri. Grazzi, l-Onorevoli Kretu. President, Komissarju, jiena nissieħeb ma dawk illi ikkundannaw iċ-ċiniżmu u l-egoizmu tas sitt stati membri illi huma kontra il-programm ta' li kelb xejn. Is-sena l-oħra kienet is-sena tal-ġlieda kontra il-faqar. Din kienet ħaġa simbolika fl-aħħar mill-aħħar. Għaliex jekk naraw x'inhuma il-fatti aħna maħniex nuru biżejjed solidarjetà ma' dawk li huma l-aktar svantagġati fl-Ewropa. Dan il-programm huwa wieħed mill-istrumenti li għandha wieħed mill-ftit strumenti li għandha l-Unjoni Ewropea biex hija tintervjeni u tgħin lil dawk li jeħtieġu lajnuna hemm miljuni ta' persuni li jinsabu fil-bżonn u jina naħseb li hija ħasra illi nużaw ir-raġunijiet amministrativi biex inwafqu il-fondi u għalhekk nappella l-Kummissjoni Ewropea biex tindirizza dawn il-problemi, il-problemi finanzjarji tal-budget tal-agrikoltura u biex hija tkompletati l-istess livell ta' għajnuna lil dawk li huma l-aktar foqra fl-Unjoni Ewropea grazzi tassew, sew l-aħħar kelliema l-Onorevoli Devo. Six États membres détiennent entre leurs mains le sort de Sept stati membri edin għandhom fidejhom id-destin ta' 18 miljun ruħ Ewropew illi huma fil-bżonn. E, l-affarijiet legali huma xi ħaġa. Il-dritti umanitarja xi ħaġa oħra, irridu nkunu nuru illi e, e, li aħna lesti li nejnu eh, dawn l-organizzazzjonijiet tal-karita xiridu xtib ta' Europa ridu waħda li taħ eh, hija egoista ma nistax nemmen illi aħna nistaw noqogħdu nitkellmu dwar illi ninnazzjonalizzaw din lajnuna. Iva, nistaw imbidlu il-bazi legali, żgur li ma nistawx nagħmlu li nħallu dawn in-nies rasom. Grazzi ħafna il-kommissarju biex uh, jagħti taqsira ta' dan id-debattitu jirrispondi għal mistoqsijiet li sarulu. ippermettuli illi niċċara ftit punti wara l-kommenti li saru minn xi stati membri. Mhux biss biex nikkonvinċi li, li dawk li tiġew ma konvinti li dan il-programm għandu jitkompla, imma biex nassikura illi il-messaġġ jasal anka fejn għandu jasal. Hemm dawk fostkom il qegħdin jgħidu li programm li jiġi minn l-isfera soċjali qiegħed fidejn is-sovranità nazzjonali Il-Kommissjoni għamlita l-azla għal periodu tal-2014 u l-2020 aħna għedna li il-budget għandu jidħol taħt il-kuntest il il tal-inklużjoni soċjali u l-koezjoni soċjali. Issa, xa nejdu aħna li dan jaqa taħt l-istati membri, din hija eh, eh, deċiżjoni politika u naħseb li eh, ħafna ħaj deċiedu favur dan il-perjodu tal-2014 u l-2020. Issa rridu nitkellmu però dwar is-sentej li jmiss u għalissa il-Parlament u l-Kunsill eh, qablu illi għandu ikun hemm programm illi għandu jaqa' taħt il-politika eh, tal-agrikoltura eh, taħt il-pakka. Il-Qorti tal-Ġustizzja mhuwiex qiegħed jiddubita il regolament Il-Qorti tal-Ġustizzja kull ma qed jagħmel jitlob illi il regolament ikun eh, regolament bażi legali u dak li rridu nagħmlu aħna li eh, dan huwa xogħolna mhuwiex il-qorti tal-ġustizza li juhu deċiżjonijiet politiċi huma l-istituzzjonijiet differenti li jagħmlu dan aħna nixtiequ nistaqsu li l-istituzzjonijiet jerfaw ir-responsabiltajiet tagħhom u jieħdu aħna ħadna l-passi neċessarji isna il-sentenza tal-qorti tal-ġustizzja. Dan mhux qiegħed jillimita x-xiri mis-suq. Kull ma qed huwa li regolament preżenti ma jagħmilix possibbli din ma hemmx awtorizzazzjoni ejja nbidlu regolament. Eh, għalhekk eh, sar ir regolament jista' jinbidel. Jiġifieri, bażikament, mill-2014 dawn il-programmi ħajaqaw, dan il-programm ħajaqa taħt il-kapitlu soċjali u ma, ma jżomnix mill-li aħna jkonna bazi legali komuni, ħan zommu il-bazi legali tal-agrikoltura għax tanna aħna stokkijiet ta' xi miljun eh, eh, U għalek, eh, eh, ma nistawx naqbdu nieħduh mill-kapitlu tal-soċjali, għax għandna l-istokkijiet, iġifiri, aħna għadin niproponu li jkollna dawn il-bazi legali doppji, iġifiri, dik tal-agrikoltura u dik soċjali, u din il-proposta għan u ħanamlu għal il-Kunsil tal-Affarijiet Soċjali li ħajsir il-ġimgħa id-dieħla u nispera illi kemm il-Kunsil u il-Kunsil tal-Agrikoltura jkunu jistgħu jieħdu deċiżjoni. Kien hemm kummenti oħra dwar il-ko finanzjament hemm ċerti stati membri illi ma jippermettux illi jkun hemm dan it-tip ta' kofinanzjament. Diġà ta' din kemm il-darba jiena il-Kummissjoni lesa li tagħmel reviżjoni ta' dan jekk din hija l-problema u Nispera illi nkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni għax mhix biss il-Kummissjoni ma anka il-Presidenza Pollakka illi hija determinata ħafna f'din il-kwestjoni. Issa dwar uh, l-efficienza l-Onorevoli Nikilsen naħseb tkellem dwar dan. Il-ħala wara l-2014 aħna nistgħu intejbu il-funzjoni ta' dawn il-programmi dwar l-efikaċja tagħhom dan huwa programm li aħna nistgħu natukom il-figuri 440,000 tunellata għal 18 miljun ruħ. Jiġifieri għandna figuri ta' min qed juża dawn il-flus. Jiġifieri dawn il-flus nista' ngħidilkom 500 miljun kull sena intużaw biex niġbru il-prodotti biex dawn ma jinħlowx tafu li jista' jkun hemm ehm, distributuri kbar u anka eh, ħwienet li jkontribwixxu għal dawn il-banek tal-ikel u nużaw dawn ir-riservi mbagħad għal dawk l-aktar foqra. Parti minn dan il-flus mbagħad iġifieri jintuża bħala forma ta' ħlas biex ngħidu hekk. Jiġifieri. Dan huwa programm utli ħafna il-500 miljon qegħdin jintużaw pala eh, speċi ta' e, imbottatura biex ngħidlek ta' għajnuna. E, Il-kol flimkien nistaw naqblu dwar dan il-programm. Ikonna maġġoranza biex naqblu. Naħseb illi ma nistawx pero inħallu ix xhur għaddejjin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-aħħar, mhux lanqas imma il-Sur Safinski għal konċil għal konsil. Grazzi President. Onorevoli membri, Komissarju, nixtieq nirringrazzjak minn qalbi għal dan għal din id-diskussjoni illi kellna bla dubju setejni biex inħoll irbit illi ilu iżomna mill-2008 meta kien hemm din il-minoranza li qed timblokka u nixtieq infakkarkom illi minn dak iż-żmien law rajna sitt presidenzi għaddejjin u ehm, bil kull presidenza nibdow b'dik Franċiża għaddiet din il-problema minn presidenza l-oħra. Il-presidenza il, il presidenza pollakka ma tixtieqx illi taddi din il-kussjoni taħraq li suċċessuri tagħna. Aħna nixtiequ nsibu soluzzjoni għal din il-problema immedjatament fil-futur immedjat. Bħala politiku jiena inħossni nistħi naqra illi nara illi il-minoranza li qed timblokka hija mamula minn pajjiżi illi fil-passat użawa ħafna l-intervent il-mekkanizmu tal-intervent tas-soqa. U fil-passat qatt ma kellhom problema biex jaddu dawn il-ħażniet ta' intervent lil foqra. Issa li m'għandniex ħafna ħażniet ta' intervent qegħdin noħolqu din il-problema artifiċjali għalkemm il-Kummissjoni qaltina li din mhijiex problema legali, hija problema ta' ta' teħid ta' deċiżjonijiet politiċi. Illum hawnhekk f'din il-Kamra intom adottajtu il-pakket ta' sitta, il-pakket ta' bailout eh, eh, tal-baneka. Dawk is-sit gvernijiet ma jistħux Li ma teħdiċ deċiżjoni li m'hemmx deċiżjoni biex ngħinu dawn it-18 il-miljun ruħ permezza din is-somma żgħira. Jiena kuntent b'dan id-dibattitu hawnhekk. Ah, jiena kuntent li mhux qegħdin eh, eh, eh, nozzu rasna ġor ramel. Jiena xtaqt li niddibattu hawnhekk niddiskutu għax nixtieq li ċittadini l-Ewropej jkunu jafu min qed jgħid xiex u għalfejn. U nemmen Sur President, illi wara dan il-dibattitu din il-diskussjoni il-kuxjenza tal-gvernijiet fil-pajiz li qegħdin jimblukkaw ħanċa il-uwa, ħan il-uwa. Grazzi ħafna, Sur Saviski. Il-dibattitu um, dwar li kell bxejn issa għadda u għamal.